oġġezzjonijiet, il-minuti ġew adottati. Dziś rano wróciłem z dwudniowej... Nishtiq ngħidilkom li dalodu ġejt minn zjara uffiċjali ġewwa ir-Russja din hija l-ewwel żjara eh, wara 12-il sena mingħata Parlament Ewropew, jiena tqajt mal-President, iċ-Ċer tal-Kunsil tal-Federazzjoni Sergej Mironov u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin u wkoll il-Ministru tal-Enerġija. Aħna tkellimna dwar relazzjonijiet bejn eh, l-Unjoni Ewropea u r-Russja bħala partnership għall modernizzazzjoni u wkoll dwar eh, negozjati bejn fejn ġdid bejn ir-Russja eh, u l-Unjoni Ewropea. Kien hemm kwistjonijiet oħrajn li tkellimna dwarhom inklużi l-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena tqajt ukoll ma' rappreżentanti minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà soċjetà ċivili fosthom pereżempju il-rebbieħ il eh, tal-Premju Shakarov. Waqt din iżjara wkoll eh, tkellimna dwar il-kwistjonijiet tal-gass u għedtilhom l awtoritajiet Russi li aħna konna mħazbin ħafna dwar din is-sitwazzjoni u kellimt lil żewġ partijiet ta' dan il-konflitt biex eh, jiddiskutu iktar il-kwistjoni tal-deliveries tal-gass lejn l-Unjoni Ewropea. Jienet u koll għandu jkun hemm klawżuli rilevanti eh, bejn il-Belarus u r-Russja li garantixxu l-provvista tal-enerġija tal-gas lejn l-Unjoni Ewropea. Il-garanzija tal-provvista hija l-iktar ħaġa importanti għalina u koll il u il kummissjoni għedin janalizzaw din il-kwistjoni u forsi r-rappreżentanti eh, ta' din il-situazzjoni jistaw jatuna aġġornament dwar din il-situazzjoni waqt din il-sessjoni. Il-situazzjoni edha timbidel ta' spiss u kull sija qed ikollna aħbarijiet ġodda dwar din il-kwistjoni.